Ftehim ma dan il-pajis lura fl-2009 u ma bi pjaċir kbir li jiena nilqa rappresentanti mill-Parlament ta' l-Indonezja. Il-punt li miss Is-sur Mike Datras tela eh, l-Europe of Freedom and Democracy li e FD u mit-23 ta' ġuni tal-2010 ser ikun membru ta' non-attached. Iġifiri membru mux affiljat.